huwa kien professur tal-etika, president tal-Parlament Spaljol, eh, miet minħabba infezzjoni fid-dem fil-ħabsta Franco. U jiena nixtieq nad il-mikrofonu l-Sur Costello għal żewġ min... Signora Costello għal żewġ minuti.